Mela, irċevejna l-ewwel pożizzjoni ta' Ari mill-Kunsill dwar regolament dwar proċeduri ta' falliment se jkollna żmien ta' tliet xhur għad dispożizzjoni tal-Parlament biex aħna nofru il-fema tagħna sa minn għada 16 ta' April 2015. Colleagues, please leave. Kollegi, jekk joġobkom, sen komplu issa bid-dibattitu li jmiss kifet.